sempliċement biex eh, nevitaw eh, konfuzjoni. Dan kien ftejm illi wasalna għalih u il-grupp tiegħi jaqbel kompletament dwar dan. Grazzi ħafna. Mela, kollegi, issa nistaw nibdew Bl-ewwel punt fuq eh, l-ewwel votazzjoni tagħna hija rapport ta' Sur Andrew Duff dwar eh, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka. Din hija taħt proċedura eh, sempliċi, vot nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U dik għaddiet proset l-Sur Duff. It-tieni rapport ta' Sur Duff dwar la bozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar Repubblika Ċeka. Għawek għanna mozzjoni għal rezoluzzjoni u qed nivvutaw fuq emenda eh, fuq l-ewwel emenda. Votazzjoni maqsuma dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti għanna votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dik għaddit. Issa ser nivvutaw fuq il-rapport kollu kammu. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U uh, dan għadda proset minn ġdijt l istur taf. il-voti li jmiss huwa dak huwa dak ta' Sur Lopez Isturis, White u Signora Paranova, rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kustjonijiet ċivili. Votazzjoni maqsuma, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddit proset l-rapporters tana il-rapport ta' Sur Staxni dwar il-ftejim tal-Unjoni Ewropea u il-Kanada dwar il-kooperazzjoni doganali fir rigward ta' kwistjonijiet relatati ma' sigurta tal-katina tal-provista. Il-rapporter, Sur Staxni, et jitlob li jitkellem. Jek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Parlament issa qed jivvota jekk qed il-konsens tiegħu dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada fir rigward ta' kooperazzjoni doganali fir rigward ma' sigurta tal-katina tal-propista. Il-ftejim tal-1998 għal assistenza riċiproka li stabilixiet l-bazi legali e kooperazzjoni bej l-Unjoni Ewropea u l-Kanada u l-ġestjoni tal-riskju mod partikolari jgħat tiftaħ il-bib eh, u uh, l-possibilità għal kooperazzjoni fis settur uh, eh, ta' dwana u eh, aspetti loġistiċi fis-settur tal-kummerċ. Il-ftehim mandu lebda implikazzjonijiet budgetari mhux hekk biss, ser tkompli tejjeb is-sitwazzjoni tagħna mal-Kanada u probabbilment ser tkun qed tgħin ukoll il-ftehim ta' kummerċ il negozjati tiegħu jiena tas-sew nittama jiġu konklużi fil-futur qarib. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna. Mela, eja nivutaw għal rapport ta' sur staxni, eh, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. U il-rapport għadda, proset li sur staxni. Il-rapport li jmiss dak ta' sur Gold dwar l autorita bankarja Ewropea supervizjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. L-ewwel u qabel kollox ser nivvutaw fuq emenda 2. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Dan ifisser li l-emenda li mistaqa Allura issa ser inpoġġi il-proposta kollha għal votazzjoni kif ġiet emendata dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Is-sur Gigold talab li jitkellem nadilu l-kelma. Eżis kollegi qed nivvutaw issa dwar il-kontenut tal-bidliet li huma mitluba fil-rigward tal-autoritajiet bankarji sabiex eh, tkun sabiex ikun possibbli għal Bank Ċentrali Ewropew u għal unità bankarja illi għandna illi ilna niddiskutu ħafna dwarha issa sfortunatament xi stati membri għadhom mhumiex lesti mill-proċess tagħhom ta' ratifikazzjoni u r-rapport tiegħi dwar eh, il-bidliet eba jitolbu illi eh, Eh, jibqaw fil-kontroll fil-rapport, skont rapport ta' Senjura Tyson dwar l-autorità supervizorja tal-Bank Ċentrali Ewropew. U għalek rridu nbidlu eh, il-tip mm, ta' votazzjoni sabiex aħna nibqaw eh, responsabli minn dan il-proċess. U Għalek jiena nitlobkom illi kunem posponiment tal-parti, tal parti tal votazzjoni ta' dik il-parti leġislativa. Grazzi ħafna l-Sur Gold. Issa ser nifutaw għal-rapport, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda. Mela, dan il-rapport ġi approvat u issa naddu għal rapport ta' Signora Tyson dwar il-kompiti speċifiċi għal Bank Ċentrali Ewropew per rigward ta' politiki relatati ma' supervizjoni prudenzjali ta' istituzzjoni ta' kreditu. Emenda 2, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa, il-proposta kolla kemm jekk ġiet emendata dawk favur, dawk kontra, Astensjonijiet għaddiet. Is-Sinjura Tyson, nadija l-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, jiena u kol nishti eh, li ġi deferit eh, dan il-vot għabbażi ta' regola 57 paragrafu 2 għall-istess raġunijiet illi għalbijom li tkellem dwarom is-Sur Gold. Aħna fid-dibattitu tagħna ta' tnejn, il-ħamsa ta' warna f'sinar, meta konna niddiskutu l-agenda, tkellimna dwar dawn il-punti. U għalhekk jiena nixtieq nitlob illi il-vot dwar dan l-abbozz leġislattiv illi jiġi post-post. Dawk favur il-proposta ta' Sr. Tyson li l-vot jiġi post-post. Dawk favur, mela dawk kontra. Astensjoniet fil-fat ġi adottat u għalek il-vot finali qed jiġi post-post. Issa naddu għal rapport ta' Signora Rojtova dwar l-armonizzazzjoni ta' l-armonizzazzjoni ta' eh, proċeduri eh, fis-settur ta' oġġetti pirotekniċi. Vážení kolegové, pyrotechnická směrnice. Kollegi distinti, direttiva tal-lob tan-nar, it-tidet minn dawk id-disa direttivi dwar il-lob tan-nar t fis-suq li kienet tagħmel il manufattura li tagħmel li l-produzzjoni ta' dan illegali sa minn ġonju aħna rridu li il klijenti Ewropej, il-konsumaturi Ewropej jiġu mħarsa minn prodotti ta' kwalità baxxa li jiġu mill-Azja. Ejja naraw issa l-proposta għal riżoluzzjoni. 52 emenda mill dawk emenda 52 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. It-tieni blokk ta' emendi jaqa' Għal-astant naddu għal proposta ekki kif emendata dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Issa. La proposta legislativa. votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nifirħu l senjura Rajtova il-Viċi President tal-PPE tal komissjoni jikkarġu il-President jixi jagħmel stqarrija. Iva, nixtieq nkun il-Viċi President tal-Parlament Ewropew jistqar il-Kummissarju. Aħna ktar mitla tal-tifi tan-nar milli tal-, -tal lob tan-nar. xin ringrazzjaw l-Sinjora Rojtova tal-isforzi tagħha fil-proċessar ta' din il-proposta fi spirtu ta' kompromess u biex jintlaħaq ftejn fl-ewwel qari il-Kommissjoni mhux sejra toġġazzjona fuq bil bejn l-istituzzjonijiet u għadda stant nilqaw dan il-pakket ta' kompromess u ħerqanin għal-adazzjoni bikrija tijaw. Il-Komissjoni madana kollu għanda numru ta' tħassib dwar il-kompetenzi tal-Komitat infassal minn din id-direttiva u batna stqarrija lill-servizzi tal-Parlament għal dan il-għan għal kors fis ta' plenarja. Grazzi. Bżifoforija επί της έκθεσης του κυρίου Iva, grazzi naddu issa rapport Boris. L-implementazzjoni tal-servizzi tal-medja audio-visiv. Paragrafu 5 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Parti 2 favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 28 maqsum fit-2 parti waħda favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Parti 2 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 29 mill-ġdid, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Paragrafu 30 mill-ġdid nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Naddu issa għal paragrafu 42, vot baradda u favur. Kontra. Astazzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 44, maġġis maqsum, parti numru 1, favur. Kontra. Astazzjonijiet. Għaddit. Parti 2, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit Paragrafu 45 maqsum fit-nej, parti wieħed favur kontra astazzjonijiet għaddit. Paragrafu 2 favur kontra astazzjonijiet għaddit. Paragrafu 47 maqsum fit-nej, parti wieħed favur kontra astazzjonijiet għaddit. Para, parti 2 favur kontra astazzjonijiet għaddit. Paragrafu 54. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Liksi? Nalqu sal-votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 69. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa, il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għal votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddis. Nifirħu l-sur Boris u l-ikla tajba l-kulħadd. My colleague is coming. so uh,